darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Hudu postom, signori. Mela se għaddu għal-votazzjonijiet. is signora Corazza Bild għanda point of order. Enti għandek point of order? Fidek il-mikrofonu. Kif intkom tafu għadda aktar minn xar mindu kienem eh, il-frodi tal-vot ta' Signora Le Pen u l-kollegi hawnhekk u jien u jiena wkoll nishtiq nkunu nafu fiex waslet l-inkjesta li inti qed tmexxi